Issa nixtieq illi ngħaddu għall-aġenda tagħna. L-aġenda illi kien adottat mill-konferenza tal-presidenti eh, fis ta' Mejju tqasmit ilkom din l-aġenda u llum nistgħu naraw li m'hemm l-ebda bidla. Iżda għal nhar it-tlieta u għal nhar il-ħamis dawk illi għandhom xi emendi orali jew mistoqsijiet orali rapportu għal Kolombja u l-Peru da ħajsir l-erba tornofsinar u il-diskussjoni tas-sur Kaza kat sir il-ħamis minn flokki tlieta wara nofsinhar, apparti minn dawn mhux ħajkun hemm iktar bidliet, jekk m'hemmx iktar oġġezzjonijiet l-aġenda e kif inja mibdula kif ħabbartilkom nistgħu nadottawha. Kjoġbok, sinjor. Iva, jiena sorpriża ħafna illi qed nara illi x'inhuma l-prijoritajiet ta' dan il-Parlament nisan nħares li l-aġenda ta' din il-ġimgħa aħna għamilna talba għal mistoqsija orali fis-sitwazzjoni fis-settur tal- tal-prodotti tal-ħalib, iżda din ma ntlaqax, però għal darbohra ħana nerġgħu niddiskutu l-homofobija. Aħna għandna il-karta tal-tittiet tal-bniedem fejn maħniex qegħdin nippermettu id-diskriminazzjoni. U issa nixtieq illi nsaqsikom għalfejn aħna ma nistgħux niddiskutu l-prioritajiet tal-ekonomija minn flok ma aħna niddiskutu kwistjonijiet bħal-homofobija. Grazzi. Frau l-ingżibis n-dasti die Signora Lulling, inti taf illi fil-fat din l-agenda tkun edha għad dispożizzjoni tad diskussjoni tal-partiti politiċi jiena ħanejdilhom eh, lill-kollegi tiegħi illi inti tippreferi kiku diskussjoni fuq il-prodotti tal-ħalib minn flok il-homofobija mbagħad naraw xnamlu. Hemm xi ħaġa oħra xi oġġezzjoni oħra sur qodi. President, les chefs d'État et de gouvernement ou de gouvernement se Grazzi ħafna sur President il-kapijiet tal-istatu tal-gvernijiet ħa jiltaqaw fiħdan il-Konsil. U hija traduzzjoni għal President tal-Konsil li jiġi jgħidilna x'inhuma r-riżultati tal-Kunsill Ewropew anke jekk din tkun informali. U fis-seba ħajkonna din id-diskussjoni nittamaw li ħajkun hawn il-President tal-Kunsill kien mistieden u jekk mhux ġej. Għalfejn mhux ġej sabiex jgħidilna x'numa riżultati tal konsill Ewropew. Kolli ngħid li battuni fuq siq waħda. U nixtieq illi ngħidilkom għalfejn is-sur Rompoj eh, nixtieq ngħidilkom illi ma nafux eżattament. Is-sur Van Rompoj mhuwiex Iva, jiena nista' ngħid illi ħafna drabi u ma jkunx jista jgħid ċertu affarijiet minħabba li ċertu waħda jrid isaqs il-kapit tal-istat u l-gvernijiet għal ċertu affarijiet. Però jiena naħseb illi dak illi jgħid u bandora jista jgħidu għawek ukoll u għawek importanti li aħna nisimgħuha minnaħa tas-Sur Van Rompuy naħseb illi Sur President ikun tajjeb jekk nistiedu iktar sikwit lis sur Van Rompuy. Ħalibek aħna naraw iktar sikwit hawnhekk f'dan il-Parlament. Grazzi. Ich werde das so Tajjeb, mela jiena ħanaddi il-messaġġ u il-pożizzjoni tal-Parlament niprofa nippreżenta sakemm jaslu sabiex jieħdu ir-ritratt tal-familja. Naħseb illi bekk nistgħu konkludu l-adozzjoni tal-aġenda. Mela ngħaddu għall-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna illi huwa rapport minnaħat tas-Sur Busuttil dwar it-tabella ta' valutazzjoni tas-suq intern. Mela s-Sur Busuttil issa bħala rapporter kjoġbu. Thank you, Mr. President. Uh, lately there has been Grazzi ħafna sur President, dan l-aħħar tkellimna ħafna fuq tkabbiru kif aħna nistgħu nerġgħu